Otwieram posiedzenie. Mela seduta miftuħa. the point of order mis sinjura Herzog, President Bonġul kulħadd, imbiraħ diskutejna il-budget u ħareġ ċar mid debattitu li il-rapport tal-Kumitat ITRE ma kienx wasal Aħna eh, ċekkjajna għalfejn. Il-rapport naħta nasar tajjeb undbat kif suppost ġifiri ġaġa ġara. Ma nistawx insibu eh, tarf tal-problema, ma nafux minnu responsabli, ma dik ħaġa importanti il-rapportana l-bazi ta' trialogu kien dokument importanti ma ġiex diskuss. Għalek huwa importanti li dan ir rapport jintbat il-Konsil Jiena ġibtu miegħi dan ir-rapport u l-proposta tal-litre li ġiet votata mod unanimament taddi anki il-Kunsil kif suppost kif inuxira. Nirringrazzjak tal-appoċ tal-lajnuna tijak. Grazzijajt il-President. Aħna se namlu <laughs> dak li trid inti li qed titlob minna li namlu se namluh. il-bidu ta' il-ġurnata ta' xogħol veru bdejna tajba, tajje fuq is-siq tajba. Mela, l-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tagħna llum huwa d-dibattitu konġunt dwar is-summit tal-G20 l-laqa tal-Kunsill Ewropew għanna ġifiri dan is-summit li se jsir 11-12 ta' Novembru għanna l-istqarrijiet tal-Kunsill u eh, għal eh, dikjerzjoni tal-Kunsil tal-Kommissjoni għal-laqa ta' 28